Il-minuti ta' laqa tal-bira tqasmu hemm kummenti fuq dawn il-minuti? Hmm, jidir li le. U għalek ġew adottati. Issa naddu għal punt li miss għal-agenda stqarrija tal-Kummissjoni.